Sur Mato, PKS ġdida, struttura għal miżuri tekniċi u pjanijiet plurienjali. Issa naddi l-kelma l-rapporter għal erba minuti. Grazie, Presidenta. Sena Komissarja. Grazie, President, Komissarju. Jena nishtiq li l-ewel li ringrazzja l kontribut tal-kollegi kollha tiegħi u l-kontribut tal-Parlament sabiex immexxu l-qoddim dan ir-rapport. Il-miżuri tekniċi u l-pjanijiet pluriennali huma l-istrumenti prinċipali sabiex nilħu l-anijiet tal-politika komuni għas-sajt. U eh, ejja ma naħsbux li dal-kunċett tekniku huwa xi wieħed sekundarju. Fil-verità din hija xi ħaġa illi hija importantissima. Il-miżuri tekniċi fuqhom jiddependi l-ħajja ta' mijiet ta' eluf ta' sajjieda u allura Eh, għanna bżon naħdmu fuq il-formulazzjoni ta' dawn il-miżuri. Hemm bżonn li nibdlu il regoli hemm bħalissa għaliex hemm magħmula minn ħafna atti leġislattivi sabiex il-politika komuni s sajt tkun adattata għal ħafna affarijiet differenti bħal pereżempju fil-kuntest tal-remi tal-ħut. Irdu nissimplifikawha sabiex naġġornaw dawk ir-regoli illi issa huma obsoleti u naġġornaw ukoll dawk li mhux qed jaħdmu u li ta' min intejbuhom. Barra minn hekk, it tisservi wkoll sabiex eh, intejbu din il-taħwida siħa ta' regoli li hemm sabiex jibdew jaħdmu aħjar fil-qosma tagħhom. Għandna sfida qudiemna din ir-regola l-ġdida trid tkun kapaċi sabiex twieġeb b'mod flessibbli għal bidla fl-ekosistema wkoll u fl-istess ħin iżommu f'moħħna l-iżvilupp tekniku ta' irkabtu ġdid. L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa din it-tip ta' evoluzzjoni u mhux tipprova twaqqafha U barra minn hekk irdu nibbażaw ruħna fuq provi xjentifiċi. Irridu nkunu ċerti illi nkunu jizzed dinamiċi fil-ġestjoni ta' risorsi tagħna u nigarantixxu il-parteċipazzjoni tal-settur eh, ta' sajjieda fit-taħid ta' deċiżjonijiet. Hemm bżonn ukoll ġestjoni iżjed loġika ta' dan il-qasam, għam bżon għaffas flessibli illi kun kapaċi wieġeb għal ċirkustanzi differenti u ċirkustanzi ġodda illi eh, dejjem insibu quddiemna. Barra minn hekk nixtieq eh, ngħid ukoll illi għandna żommu dejjem ma' kriterji ta' proporzjonalità sabiex ma jkunx hemm eh, impatt impatti eh, li ma nistgħux neġgħu lura minnhom. U jiena nipproponi erba' assi ġodda tlieta minnhom huma dwar set ta' normi ta' regoli tal-Unjoni Ewropea u numri wkoll ta' regoli speċifiċi bi proċess ta' kodeċiżjoni. Imbagħad ir-raba għas huwa illi e, dawn ir-regoli jkunu adattati għal bidliet differenti. Para minn hekk irid ikunu ċerti wkoll illi dawn ir-regoli jilħu lan tagħhom. Huwa importanti li aħna l-kolleġislaturi inkomplu bl-isforz tagħna biex nilħu qbil ehm, fuq dan is-settur skont il-kompetenzi interistituzzjonali, skont ma fit-trattat u skont l-iżjed liġi ehm, aġġornata li tapplika. Barra minnek, irrid ikun miżjed partiċipazzjoni fil-tfassil ta' dawn il-pjanijiet u fid-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu dwar ir-reġjonalizzazzjoni. Nittama illi dan il-rapport ikun ta' attivazzjoni għal diskussjoni kostruttiva li fija rridu nagħmlu dak kollu li nistaw biex nisimgħu da' kollha li huma affettwati minn dawn ir-regoli u nippruvaw nħarsu l-interessi tagħhom u anke r tal-baħar nittama, Sinjura Kommissarju, illi risposta qed tipprepara l-Kommissjoni u li nittama li eh, dal-waqt nkunu nafuha, nittama li iżom eh, din il-proposta tkun tinkludi dawn il-miżuri u suġġerenzi kollha. Grazzi. Go to catch the eye. Grazzi, catch the eye. Nista nieħu l-kelima kollha għandna eh, bizajet ħin. Nibdew bl-ewwel kellim. Mikrofonu għal kellim. Grazzi, President, u il-rapporter tal-rapport. Il-bidla ta' dawn il-miżuri tekniċi hemm bżonna sabiex naddattaw għall affarijiet ġodda kollha li ġew introdotti bil-PKS ġdida, per eżempju il-proibizzjoni fuq ir-rimi tal-ħut. Para minn hekk miżuri tekniċi ġodda jwaslu għal ehm, waqfin ta' ħafna telf ta' rizorti bħalissa għax bħalissa u ħafna regoli mħawdin hemm biżed minn 30 regola. Hemm bżonn qafas ta' regoli komuni permezz tal-proċess normali ta' kodeċiżjoni u permezz ta' reġjonalizzazzjoni. Irridu naraw li mumma dawk ir-regoli eh, reġjonali li hemm bżonn u li jkunu aġġornati minn żmien għal żmien u bekk ikun hemm ukoll element ta' flessibilità. Kif qal ir-rapporter, dan is-settur ukoll irid ikollu jieħu sem mm, fit-tfassil ta' dawn ir-regoli, barra minn hekk il-miżuri tekniċi jridu jkunu bbażati fuq studji. Studji li jikkonsidraw ukoll is-sostenibilità tal-ambjent, u anka d-dimensjoni ekonomika u soċjali tas settur tas sajt iridu nevitaw il-żbalji tal-passat, per eżempju, il-proposta eh, eh, li kien fil-passat dwar il-xbiki eh, tal azel ta' tisqif gratti. Santos. Sur Serawa Santos. Infetizar que tal como é definido neste relatório, as poscas na... Grazie, Presidente. L-Europa trid politika ġdida ta' sajt biex bekk ikonna qafas ġdid u hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar opportunità ta' sajt tas sena d-dieħla. Fil-waqt li niddiskutu l-pjan tal-Baltiku qegħdin naraw illi fil-Kunsill għatem rifjut għal limiti proposti mix-xjenza. Din hija sitwazzjoni serja li għandu impatt fuq il- risorsi ittikew biex bekk umbat iwaslu għal riżultati li ma nistawx indawru għal dawk involuti fis-settur li tikonna ċertezza għal dawn ir-riżorsi tas-sajt u anki jkollna pjanijiet strateġiċi sodi. Nifirħu l-rapporter ma naqbilx ma xi punti fil-rapport tiegħu ma dana kollu naqblu dwar il-bżonn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 biex bekk nieħdu l-ispeċifiċitajiet ta' kull reġun tas-sajt u għamezz kif inwaslu għal sajt sostenibli. Bekk għandna għan komuni ta' soluzzjonijiet ma jistgħux ikunu universali. Bekk nieħu pjaċir nara li rapporter qed jifhem dan il-punt. Għatem reġuni fl-Europa fejn is-sajt mhuwiex biss industrija u negozju, però huwa mezz ta' għajxin, għajxin illi ilu jizisti għal diversi snin xi ħaġa li rridu nħarsu. Bek soluzzjoni universali fir-regolament għall sfruttament sostenibbli tas sajt u rizorsi fil-Mediterran li wassal għal proibizzjoni ta' firxa ta' odot fil-sajt mhux kommerċali għamel ħafna ħsara sitwazzjoni soċjali wkoll f'xi gżejjer tal-Kroazja wkoll. Din mhix permessibbli. Bekk biex aħna netofsib din il-ġustizzja jiena nappoċċa rizoluzzjoni għax ir-rakkomandazzjonijiet huma pass fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Danke, Frau Präsidentin. Il-kellim li mis. Grazzi, Signora President. Jiena nirringrazzja li rapporter li surmato għaliex hawnhekk abbozza rapport fuq inizjattiva propja, rapport eccellenti. U dana qabel l-abbozz tal-Kommissjoni, ġifiri l-abbozz ta' dawn il-miżuri tekniċi, bekk aħna pala Parlament għanna stampa ċara ta' situazzjoni Għanna ħafna regolamentazzjoni zejda f'dan is-settur, xi ħaġa li trid tieqaf għaliex għandna lakuna kbira bejn tipi differenti ta' sajt il insibu fl-Unjoni Ewropea u li rridu innaqsu dawn id-differenzi. Differenza għal kwoti li rridu jiġu reġistrati, wieħed irid jirreġistra għal lema ħut wieħed se jista' mbagħad hemm regolamenti dwar it-tipi ta' xbiki li ma jaħdmux għal bastimenti żgħar u anki għas sajt artiġjanali rtu jsiru ċertu ħlasijiet soċjali u allura irid ikollna definizzjonijiet xir għal dawn it-termini wkoll, però is-sajjieda jeħtieġu ftit affarijiet li huma importanti għal xogħol tagħhom fejn jistgħu jistadu, x'inhuma l-kwoti, eh, x'tib ta' ħut disponibbli, x'tib ta' xbieki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 naraw li ma twassalx għal situazzjoni gwali għal kulħadd, ċertament għanna ektar minn 30 regolament u dawn joħol u sistema frammentata b'ħafna dispożizzjonijiet li mhux dejjem huma koerenti u ħafna drabi jikkontradixxu l xulxin. L-approċċ geografiku u tal-miżuri tekniċi qiegħda tirrifletti b'mod ċar il-mod kif nittrattaw b'mod differenti il-Mediterran. Il-Kummissjoni dan l-aħħar ma nkludiċ il-Mediterran minħabba il-komplessitajiet tagħha u allura qegħdin fuq żewġ binarji, il nord li huwa qed jistana u n-naħa ta' isfel illi sejjer lura. U allura ma nistgħux nagħmlu distinzjoni eh, b'dan il-mod u jtikonna miżuri ta' l-istess livell għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea nkella nappoġġaw b'mod ekonomiku li sajjida foqra bħal pajjiżi bil-Greċja illi eh, ċertament anke minħabba t-tielet eh, memorandum ta' ftehim eh, wassal għal situazzjoni fejn aħna għamilna ħafna pressjoni fuq dan is-settur u kien hemm rebellioni kontra l-azzjonijiet ta' austerità. Il-kellim li miss. Is-Sur Kelly. Grazzi. Jiena interessat f'dan il-qasam għaliex jiena mill-Irlanda għanna ħafna gżejjer. ħafna ċittadini li dependu fuq is-sajt biex jgħixu ilhom jistadu għal mijiet ta' snin. Ħafna minnhom qegħdin sitwazzjoni mwera għaliex din il-politika qed tolqothom ħażin. Ma nafx veru jew le, però xorta waħda rridu nisimgħu dak li għandhom xi jgħidulna bekk Meta aħna qegħdin emendaw din il-politika Ewropea rridu nisimgħu li s-sajjida nfushom speċjalment il dawk li għandhom bastimenti żgħar Jiena naħseb li huma tal-impressjoni li ħadd ma tismagħhom. Ċertament meta nitkellmu dwar il-kwoti, irridu nikkonsidraw mezz kif aħna nagħtuhom aktar abbażi ta' daqs. Involut iżda wkoll fl-istess waqt irridu nkunu ġusti magħhom għaliex kif semmejt huma jiddependu fuq dan il-settur u l-komunità wkoll. Is-sur Grazzi President. Dawn il mizuri tekniċi u dawn il-pjanit u huma strumenti utli ħafna potenzjal kbir fis-sajt. Dawn il-pjanijiet ukoll għandhom il-vantaġġ illi waslu għal ċertu stabilità, prevedibilità f'settur mill-qut differenza l-oħrajn minn ħafna instabilità, però irrid u wkoll ġestjoni li jissir mill-qrib ma' settur dawk il-pajjiżi li għandhom ukoll rwol kbir. U dak il-qafas li għanna ġifiri għal dak li għandu xaqsam il-ġestjoni tas sajt eh, hija meqjusa bħala esklużjoni eh, eh, bħala eh, mezz esklusiv il-Libija l-Unjoni tiddeċidi, però irridu wkoll inqisu il setturi differenti involuti, il-flotot differenti tas sajt, anki il setturi ta', ta tipi differenti ta', ta, ta mezzi li jintużaw, allura irridu naraw illi nilħu l-anijiet li nixtiequ biex bekk is-sajjieda jkollhom tħul diċenti niżviluppaw il-komunitajiet fuq ix-xtut biex bekk anki inħarsu il-riżorsi tas-sajt. Il-Kummissarju Sekju Ġava. Grazzi, aħna tassew nappoġġaw din l-inizjattiva dwar dawn il-miżuri ta' konservazzjoni kif eh, spiegom is-surmato biex bekk aħna naraw il-Parlament x'jaħseb dwar din il-proposta x'forma ndatiħu. Ir-rapport wasal f'waqt għaliex il-Kommissjoni bħalissa qiegħda tħejji proposta leġislattiva biex ikun hemm miżuri ta' konserva għall-Unjoni Ewropea kollha kemmu u jiena nieħu pjaċir ngħid illi r-rapport ukoll miexi eh, id fit ma' rapportana fis-sens li aħna wkoll nixtiequ naraw li jkun hemm simplifikazzjoni biex nimxu l qoddim Il-proposta wkoll hija priorità u l-Kummissjoni u jiena nikkonfermaw li għandna l-intenzjoni li kmini fl-2016 nippreżentaw il-proposta. Basikament se tikkonsisti f'qafas ta' numru ta' regoli li kopru l-ibra kollha tal-Ewropa u nikkonċentraw fuq il-bidla tal-mudell ta' governanza biex bekk ikun hemm reġionalizzazzjoni u bidliet għas-sustanza. Dawn jiġu limitati għas-simplifikazzjoni billi innaqsu miżuri żejda u nirrazzjonalizzaw oħrajn. Din hija opportunità ideali biex napplikaw approċċ aktar flessibbli biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni sostenibbli. Però huwa importanti wkoll nifmu il l-proposta l-ġdida mhux se tbiddel l-istandards ta' konservazzjoni li għandna issa, aktar u aktar però itejjeb il-konservazzjoni dwar il-pjanijiet pluriennwali aħna naqblu ma l-analizi li insibu fil-rapport ta'kom dawn il-pjanijiet u ma element kruċjali tal-PKS e riformata għaliex l-ewwel dawn huma strumenti ewlenin biex niksbu il-lanijiet tal-rendiment massimu sostenibli b'mod Ordnat, umbat huma kontribuzzjoni għal ċertezza u stabilità għall-industrija, umbat huma wkoll għodda importanti biex inħarsu l-obbligu tal-ħadd u reġjonalizzazzjoni. In-negozjati dwar l-ewwel pjan ta' dan it-tip għal sajt Baltiku issa miexi ġmielu. Għanna issa sitwazzjoni fejn elibna differenzi interstituzzjonali u aħna nittamaw illi nkunu nistaw inwaslu għal kompromess tal-waqt. Aħna se nissuktaw bil-facilitazzjoni ta' tali ftajim. Aħna niddu pjaċir naħdmu mal-Parlament dwar dawn iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin li huma partijiet essenzjali fil-mod kif aħna niksbu l-anijiet tagħna biex ikonna sajt sostenibli fuq diversi livelli. Grazzi. Id-dibattitu jina la' hawnhekk